għalhekk il-kumitati jistgħu jipproċedu bin negozjati u issa immor għar rapport li jmiss votajtu kollha. Votajtu kollha. Il-vot huwa magħluq. Ġie adottat issa għandna r rapport Svoboda votazzjoni eh, miftuħa. Votajtu kollha kemm intkom? Votazzjoni magħluqa u ġie adottat. Rapport ieħor ta' Onorevoli Svoboda, votazzjoni miftuħa. Votajtu l kol votazzjoni magħluqa. Ir-rapport għadda. Issa r-rapport Melo, votazzjoni miftuħa. Votajtu l-koll? Votazzjoni maluqa? Rapport għadda. Issa il-rapport bil-mot. Nishtiq nsaqsi l-Sinjura Wilmot titkellem l-ewwel. Iva, dan huwa t-tieni għarja għandna biss vot fuq l-emendi u dan il ftejim ilna biex naslu għalih xi ħames snin u għalhekk jiena kuntenta li għandi appoġġ b'saħħtu fil-Parlament biex hekk niżguraw is-sigurtà tal-pazjenti nħeġġu l-innovazzjoni u jdispeċini illi l parti tal-lemin ta' dan il-Parlament deċida illi vota kontra dawn id-drittijiet tal-pazjenti tassew għarru kaza. Grazzi ħafna lill kollega Wilmot issa l-Orevoli Lise. Mikrofonek joġbok. So, jet. Iva, mikrofonu mixawla. Nixtieq niċċara xi ħaġa fuq din il-votazzjoni is-soltu fil-tieni qari bikri u fil-ftehmiet is-soltu ma jkollniex votazzjoni imma il-UKIP rridu vot għal riġett u kważi grat lilhom għax hekk għandna l-opportunità l-ġurnata li niddiskutu l-Brexit nuru il laqda ta' dan il-Parlament tal-Parlament kontra l ideja tal-UKIP. Iddeċidejna xi ħaġa su intern illi se l lill-pazjenti fl-Ewropa kollha kemm hu nixtieq nirringrazzja daw kollha illi kontribuaw għal dan il-Kumitat lil Gladys Wilmet ukoll u nirringrazzja minn qalbi lill istaff kollu kemm hu illi tassew għamlu ferm iktar milli dak li tlamlilhom. U għalhekk ir-rifjut ta', din l-emenda tfisser illi wieħed eh, ovvjament ma jagħtix l-appoġġ tiegħu. Grazzi ħafna lis sur Lise. se konna votazzjoni nominali biex nirrifjutaw il-pożizzjoni. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. U ġiet rifjutata. Issa ma narax illi hemm xi talbiet oħra għall-adozzjoni. Issa mmorru għal-rapport Lize l-ewwel net nivvotaw votazzjoni nominali favur biex nirrifjutaw il-pożizzjoni votazzjoni miftuħa, votajtu il-kol, votazzjoni magħluqa issa u ġiet rifjutata. M'għandix talbi oħra għal-emendi u għalhekk il pożizzjoni tal-Kunsil ġadotat adottat fil-tini qari morru għal-rapport li jmiss. Din Vorschlag ta' Kommission abzulehnen. L-ewwel nettem proposta sabiex eh, nirrifjutaw il-proposta tal-Komissjoni minnu favur hu kontra, astensjonijiet ma' irftejn provizzjonali votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Il-kolli votajtu. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. ir rapport eh, ta' Pet Ġeġek, votazzjoni eh, nominali, kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. għaddit. Jiġifieri intemm l-ewwel qari issa għandna votazzjoni fuq ir-rapport Orbret, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddit. Rapport ieħor Missur Albrecht għandna emendi 1 u tnejn votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota il-votazzjoni magħluqa. Ma ma dewx tielet emenda votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Ma ditx issa r-riżoluzzjoni sħiħa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. Petizzjoni Għaddit. Ir-rapport Orbrit votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Għad vota. Il-votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa għaddu għal rapport Ashworth. Emendat li ta' favur, kontra, Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 26 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 4 favur, eh, favur, kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 33 nomazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 34 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 5 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kurħat vota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 29 favur kontra astensjonijiet Emenda 6 favur kontra astensjonijiet maddiċ, emenda 7 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex emenda 8 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex emenda 30 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet 14 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kati vota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet m'għaddiġ. Emenda 16 favur kontra astensjonijiet m'għaddiġ. Emenda 35 favur kontra astensjonijiet m'għaddiġ. Emenda wieħed favur votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Għad vota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 9 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 17 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Naddu għal paragrafu 37 test oriġinali f'sitt partijiet l-ewwel parti favur kontra stensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, parti tlieta favur kontra stensjonijiet għaddiet parti erba favu kontra aħjar nivverifika parti erba il-votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. għaddiet M point of order le Parta ħamsa fuhu. Isur Rubik. Sur President, jiena xtaqt illi nara jekk punt 37 ġiex rifjuta dawn huma regoli ġenerali u għalhekk naħseb illi punt 5 mhux ammissibbli. Sur Rubik. Jiena naħseb illi huwa missibbli. L-ewwel parti ġiet adottata anki l-erba partijiet l-oħra ġew adottati wkoll. Emenda numru wieħed ġiet rifjutata. Mbagħad għajna għaddejjin b'emenda disa' 17 mbagħad it-test oriġinali adottajna l-ewwel erba' partijiet issa qegħdin fil-ħames parti. Issa, parti ħamsa favur kontra ħasser verifika din ukoll. Votazzjoni miftuħa. Tuħat il-vota, magħluqa. Għaddiet. Parti sitta kontra astensjonijiet għaddiet. Wara 37 emenda 9 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kati vota. Votazzjoni maluqa. Madiċ. Wieħed werbajn test oriġinali dak favur kontra astensjonijiet. Naħseb illi għaddit però nerġgħu niferifikaw niftu l-votazzjoni. Kurati vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Jekk jogħġobkom ollu ilejkom sew. Emenda 36 dak favur kontra astensjonijiet ma' deċ 18 favur kontra astensjonijiet ma' deċ 37 favur kontra astensjonijiet ma' deċ 27 favur kontra astensjonijiet għaddiet 38 favu, kontra astensjonijiet ma' deċ u 40 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra stensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll emenda 17 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 20 favur aħjar nivverifikaw emenda 17 votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa Għaddiċ, emenda 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 21 favur kontra astensjonijiet maddiċ 22 favur, anzi, nomazzjoni eh, nominal, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 23, votazzjoni nominali wkoll votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Ma ditx. 24 daw favur, kontra, astensjonijiet ma 25 favur, kontra, astensjonijiet ma 28 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 28 nerġgħu nivverifika eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kolati vota, votazzjoni maluqa. Għaddiċ. Emenda 39, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolati vota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 11, favur, kontra astensjonijiet maddiċ 12 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa maddiċ emenda 40 votazzjoni nominali wkoll votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa maddiċ Paragrafu 58 test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għadda. 41 dafür. Emenda 41 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Madiċ emendi 213 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kolla vota. votazzjoni magħluqa Għadiċ. E, votazzjoni fuq il-rizoluzzjoni jekk ementata, e, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolla vota? Votazzjoni magħluqa. Għadiċ. Nadu issa għal rapport Gajer votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota Votazzjoni magħluqa. Għadda. Il-rapport Negrescu, votazzjoni nominali, bżonn ta' maġġoranza kwalifikata votazzjoni miftuħa. Kulħat vota l-uqa. Għadda. Rapport Vernantes. Votazzjoni nominali għawek u kolla nabżon ta' maġġoranza kwalifikat u votazzjoni miftuħa. Kulħat vota, votazzjoni mal-uqa. Għadda. Rapport Moraes. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Ħadd isir magħluqa. Għadda. Ir-rapport ah. Sargentini. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Ah. Għadda. Rapport Ċezowski, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulat vota. Votazzjoni maluqa. Għadda. Il-rapport Hughes Minova votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulat vota. Votazzjoni maluqa. Għadda. Rapport Grappini Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni malwa. Għadda. Oġġezzjoni skont l-artiklu 106 autorizzazzjoni ta' mħirin ġenetikament modifikat. Votazzjoni miftuħa, kħad vota, votazzjoni magħluqa. Għadda. Issa ngħaddu għal rapport ta' Valenciano Diaz de Mera Garcia Consuegra. Paragrafu 23, test oriġinali, niftħu l-votazzjoni favur kontra stazzjonijiet, parti 2 favur kontra stazzjonijiet. Mandewx. Ser namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota l-votazzjoni maluqa. Mandewx. Paragrafu 59 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni hekk kif emendata, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għadda. kollegi. Il-votazzjonijiet l-estejn jom ta' malaj ġifiri nistaqsikom sabiex titilqu minn kamra ta' malaj jekk ma tridux tipparteċipaw fl ispiegazzjoni tal-votazzjonijiet. Jekk joġobkom tifqux titkellmu fit-turġien jina sensejja li kollegi bisimom jekk jagħmlu hekk.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 jekk qed tilqom il-kamra nagħmlu dan mill-aktar fis possibbli. Ħanibdew il il-parti li jmiss. Sur Kramer, Sur Kramer, jekk jogħġbok. Herr Kollege Graf Lambsdorff. Is-Sur Langsdorff. Kollega Sur Lambsdorff. frau kollegin hautala